question orale à la Commission. Mela, nibdew. Signori, mela se nibdew blower rapport tagħna fuq il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa u se ngħaddi il-kelma il sinjura Zuber għall-mistoqsija tagħha. Grazzi ħafna, President. Il-violenza kontra il nisa u it-tfal eh, il-bniet ovvjament Eh, kull mara fl-Unjoni Ewropea kellha xi tip ta' abbuż wieħed waħda fuq ħamsa kienet vittma ta' violenza domestika, anke fid-dar ġifieri stupru jew forsi sforzata f'xiqat sesswali. Il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa hija waħda mill-għamliet l-iktar koroħ ta' violenza kontra in-nisa. Hija forma ta' violenza ta' saw so ħarxa kontra il-bniet li twassal għal problemi fuq medda twila ta' żmien. U għalhekk il-Kumitat tal-Ugwaljanza tan-Nisa tal-Parlament saqsiet il-Kummissjoni biex tieħu azzjoni partikolari fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea biex it-tem din il-vjolenza mill-liġil kontra in-nisa u l-bniet. U di tagħmel parti minn strateġija globali ġlida kontra l-vjolenza fuq in-nisa u il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa ma tenx u għaldaqstant ir-risoluzzjoni tagħna tissuġġerixxi illi jkun hemm direttiva wiesa ħafna fuq livell komunitarju dan ikun pass importanti ħafna mhijiex ħaġa ġusta illi l-kwistjoni tratati man-nisa dejjem inħalluhom tal-aħħar minnajr ma niffokaw fuqhom għax dawn jistħoq il-prioritajiet tagħna Aħna nrakkomandaw il-firma tal-Konvenzjoni ta' Istanbul fuq il-ġlida kontra l-violenza fuq in-nisa fid-dar illi tinkludi u kol regoli minimi fuq id-drittijiet u l-appoċ u l-ħarsin ta' kull mara u tifla. Dan huwa pass il qoddim li kull stat membru fl-Unjoni Ewropea jista' jagħmel biex jħares il-nisa u l-bniet kontra il-FGM, ġifieri il-mutilazzjoni ġenitali femminili hemm bżonn illi nenfasizzaw kemm hu importanti illi neqirdu din il-vjolenza hemm id-dikjerazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem, hemm l-eliminazzjoni ta' kull tip ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa u hemm il-konvenzjoni ta' drittijiet eh, ta' trabi u għalhekk dawn l-istrumenti kollha huma fondamentali biex inkunu nistgħu nimplementaw l-strateġija tagħna kontra Eh, din it-batija illi ovvjament tolqot l-luf eh, ta' nisa mad-dinja kollha. Kollha kemm huma huma suġġett ta' riskju U meta nitkellmu fuq l anijiet tagħna sal-2015 huwa importanti wkoll illi nirrispettaw, niffokaw eh, bħala mira tagħna fuq id-drittijiet tan-nisa l-ġlieda kontra l-vjolenza li hemm kont li teżisti kontra il nisa u l-bniet dawn huma affarijiet li suppost ikunu għanijiet tagħna fondamentali u importanti definixxu miri speċifiċi, miżuri speċifiċi li ikollhom impenji politiċi speċifiċi għal erda tal-FGM, tal-mutilazzjoni ġenitali eh, femminili. U nenfasizzaw is-saħħa materna, permezz tal-promozzjoni ta' drittijiet ta' riproduzzjoni ta' nisa mad dinja kollha. Kif nafu, il-mutilazzjoni ġenitali femminili għandha effett terribli fuq is-saħħa ta' riproduzzjoni ta' nisa biex nitrattaw kull tip ta' violenza kontra n-nisa u l-bniet u kol dan il-fenomenu ta', ta mutilazzjoni specialment f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi nafu il-koll il-miżuri ta' austerità u it-naqis fil-budget soċjali għandhom ukoll konsekwenzi serji ħafna l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa li isna qed nimbottaw lura n-nisa biex jidħlu fidjarhom jieħdu ħsieb l-anzjani imma hemm ukoll żieda ta' violenza kontrihom u għalhekk huwa importanti li nużaw vokabolatorju li ma jkunx diskriminazzjoni għax da jista' jwassal għal iżolament tan nisa li huma vitmi jew vitmi potenzjali ta' mutilazzjoni ġenitali femminili. U għal daqstant hemm bżonn illi nidentifikaw dawk li huma ħatja imma hemm bżonn nemmgħu ukoll koxxenza f'dawn il-komunitajiet fejn ikun hemm reati bħal dawn hemm bżonn nedukaw ġenerazzjoni ġdida fuq id-drittijiet tan-nisa u ovvjament l seta politika għandha seta ta' inizjattiva. Hemm bżonn li jkollna strateġiji koordinati biex inkunu nistgħu nqerdu kull tip ta' violenza kontra n-nisa bħala prinċipju ta' ugwaljanza u ċifri ovvjament aħna ma nistgħux nippermettuhom dejjem jiżdiedu jekk nixtiequ naqbdu d-direzzjoni ta' skopijiet soċjali. Grazzi ħafna is-sur Fuller. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Membri. Illum hija l-ġurnata internazzjonali kontra il-mutilazzjoni femminili ġenitali. U importanti li ninfakru id-dinja li l-Unjoni Ewropea eh, tikkundanna dan ir-reat huwa l-obbligu morali tagħna li nħarsu lin-nisa u l-bniet mill-mutilazzjoni fl-Unjoni Ewropea kif ukoll li lejn mill-frontieri tagħna jiena nilqa l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew li jkollna dibattitu fuq dan is-suġġett. Il-mutilazzjoni eh, ġenitali femminili hija turija ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Fuq bosta okkażjonijiet dan il-Parlament eh, talab lill-Kummissjoni biex xi b'ambizzjoni Il-Kommissjoni u l-Unjoni Ewropea kollha kemm huwa impenjati biex isaħħu t tweġiba tagħhom biex jiġġieldu kontra kull tip ta' violenza kontra n-nisa fuq territorju komunitarju kif ukoll fir-relazzjoni esterni tagħna. Dan huwa muri fil-pjantazzjoni tal-Komissjoni bħala implementazzjoni tal-programm ta' Stockholma iċ-ċata tan-nisa kif ukoll l-istrateġija ta' gwaljanza bejn l-ġil u n-nisa il-Kommissjoni qed taħdem biex ittejjeb l-arfien u l-ġabra ta' data kif ukoll biex trassan il-vjolenza u dan permess ta' trum ta' kuxjenza, eh, skambju ta' aħjar prassi, finanzjament tal-gvernijiet u għall-NGOs kif ukoll in netwek sejdin qegħdin jaħdmu dan il-qasam. L-iktar turija reċenti tal-Kommissjoni biex tellimina mutilazzjoni ġenitali femminili fil-25 ta' novembru is-sena li għaddiet għax il-mutilazzjoni ġenitali femminali huwa wkoll abbuż kontra tfal u stimat li attwalment 500,000 eh, mara u tifla fl-Unjoni Ewropea setaw batow minn din il-prassi ta' ħsara u l-Parlament jagħmel appell għal pjantazzjoni strateġija speċifika eh, biex tiġiret kontra l violenza fuq in-nisa nixtieq nisħa illi l-inizjattivi kollha u miżuri kollha tal-Kummissjoni jaqbdu wit fit u diġà huma bażi jew qafas solidu għal azzjoni konsolidata li waslu għal riżultati tanċibli u li jużaw bisħiħ il-kompetenzi komunitarji bħala appoġġ lill istati membri biex neliminaw kull tip ta' violenza kontra n-nisa. Il-mutilazzjoni ġenitali femminili hija forma speċifika ta' violenza illi għanda l-eruq taħħa fil-soċjetà bħala prassi illi hija benefika għal għat-tifla hija kwistjoni delikata ħafna u ta' sikwit għada tabu. U għalhekk hemm bżonn li nikkonsidraw l-aspetti komplessi tagħha u għalhekk il-Kummissjoni adottat dan il-pjan ta' azzjoni fuq il-mutilazzjoni ġenitali femminili wara ir-risoluzzjoni tal-Parlament ta' l 2012 Issa permettu li nindirizza il-kwistjoni ta' azzjoni leġislattivi Ewropej għamilna avvan sostanzjali fl-adozzjoni ta' propost leġislattivi fil-qasam ta' ġustizzja ċivili u kriminali biex nappoġġaw e, dawn in-nisa suġġetti ta' violenza dan eh, komprendi u wkoll il-grafikar il kafikar il tal nisa u e, sfruttament, il-pornografija, id-direttiva fuq il-protezzjoni li tapplika għal affarijiet kriminali kif ukoll regolament applikabbli għal kwistjonijiet ċivili direttiva fuq id-drittijiet tal-vittmi tal-reati u l din l-leġislazzjoni tenfatizza l-ħtieġa illi ikunem ħarsin adattatu speċifiku għal vittmi li abbażata <coughs> fuq is-sess. Aħna għanna qafas ħieħ fuq livell komunitarju illi ħares in-nisa kontra kull tip ta' violenza. Dan il-qafas għandu bżonn jiġi implementat effettivament mill-Istati membri għabbażi nazzjonali. Il-Kummissjoni għattajnom dan il-qasam u se timonitora wkoll l-implementazzjoni effettiva. Apparti, semmejt qabel sensiela ta' miżuri non leġislativi u ta' kuxenza kifat skambju tal-aħjar prassi kif ukoll finanzjament. Dawn il-miżuri diġà jikkontribixxu biex jgħinu lill-Istati membri biex irasnu il-vjolenza. Issa dawk li huma relazzjonijiet esterni nfakkar li drittijiet tal-bniedem id-demokrazija stat ta' dritt huma parti eh, inerenti tal-prassi tagħna meta niġu biex nivalutaw it-tip ta' għajnuna li hija adattata skont il-pajjiż id-drittijiet tan-nisa u tal-bniet jagħmlu parti minn dan l-Unjoni Ewropea wkoll qed tieħu l-ewwel passi lejn iżvilupp u implementazzjoni ta' approċċ bażat fuq drittijiet tal-bniedem fuq il-kooperazzjoni u l-għajnuna biex organizzazzjonijiet tas soċjetà jiġu um, identifikati bħala msieħba tagħna bisħieħ. Meta nġu mbagħad għal mutilazzjoni ġenitali femminili fil-Unjoni Ewropea parteċipat mod attiv f'kooperazzjoni internazzjonali permezz ta' inizjattivi għall eliminazzjoni ta' mutilazzjoni ġenitali femminili daw għal bosta snin. Aħna dejjem nresqu situazzjoni fuq il-mutilazzjoni ġenitali femminili mal-msieħba tagħna mill-Afrika mill karibo u biex eh, niskuraw il-mutilazzjoni ġenitali femminili tiġi miċħuda, tiġi projbita L-Unjoni Ewropea eh, tappoġġa kull inizjattiva li eh, titjib tal-leġislazzjoni nazzjonali kif ukoll promozzjoni u eh, ħarsin ta' dittijiet tal-bniedem u tan-nisa mod partikolari kif ukoll miżuri Mizuri illi jgħinu l-NGOs u l-gvernijiet biex ikun hemm ta' kuxenza għal kull settur ta' soċjetà aħna qed nippreparaw ukoll kampanja reġjonali fuq mutilazzjoni ġenitali femminili illi delegazzjoni tagħha fi pajjiżi terzi implementaw fl-2014. L-Unjoni Ewropea wkoll tiffinanzja proġetti mill-2006 sal-2012 Kien hemm il-proġett illi indirizzaw il-mutilazzjoni ġenitali femminili f-18 il-pajjiżi pajjiż u dawn eh, kollha benefikaw minn xi 8 miljun euro per eżempju, proġett bejn Unjoni Ewropea u UNICEF ukoll kontribixxa biex imbidlu l-imġiba eh, fl-Eġittu, l-Eritrea, s-Senegal u s-Sudan. Kien hemm ukoll permezz tal-istrument l-Unjoni Ewropea għal demokratizzazzjoni li tal-bniedem l-Unjoni Ewropea appoġġa bosta proġetti importanti eh, ġestiti minn NGOs f'dan il-qasam u ningrazzakom ħafna tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna Sur File. Issa ngħaddi il-kelma li Sinjura Gabriel Atlet tliet minuti. Grazzi ħafna, Signora President, Kommissarju, kollegi, jina kontenta ħafna illum qed nivvotaw din ir-risoluzzjoni fuq l-eradikazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali familji. Fil-komitat aħna dotajna risoluzzjoni b'mod unanimu nittama illi fil-plenarja l-Parlament Ewropew se jaħtaf din l-opportunità biex wassal messaġġ ċar tal-impenn tiegħu biex intemmu din il-ksur orribili ta' dritti tal-bniedem hekk ikunu koherenti bl-impenn tal-Kummissjoni Ewropea u ta' Sinjura Redding diġa kienet tat bidu għal kampanja Toleranza Zero illi fetħet id-dibattitu fuq il-mutilazzjoni ġenitali femminili nixtieq ninsisti fuq ċerti punti illi jidir li huma importanti meta nkunu nista meta nixtiequ eh, neradikaw nilliminaw mutilazzjoni ġenitali femminili. Din hija tentattiv kontra integrità psikoloġika u fizika tan-nisa għax hemm effetti eh, fuq medda twila ta' żmien u għalhekk nixtieq ngħid biċ-ċar illi m'hemmx xi skuża tradizzjonali, reliġjuża, kulturali li hija valida biżejjed biex ma nirrispettawx id-dittijiet tal-bniedem. Hemm fakru wkoll il-mutilazzjoni ġenitali femminili Eh, tippratika mhux biss fl-Ewropa imma wkoll mal-imsieħba tagħna u aħna ma nistgħux b'mod arbitrarju nidentifikaw biss il-kontinent Afrikan li ovvjament għandu valuri forsi differenti minn pajjiż għal ieħor imma l-Unjoni Ewropea mżon li jkollha strateġija globali integrata li tippermetti li jkun hemm koerenza bejn il-politika interna tagħna u l-politika esterna tagħna u ma nkunux sodisfatti biss illi aħna nipprovaw nalmu li xaħat fuq il-mutilazzjoni ġenitali femminili, ma hemm bżonn ta' kampanji ta' sensibilizzazzjoni dawn huma mitluba fil-qafa strateġija komunitarja kontra fil-ġlida kontra mutilazzjoni ġenitali femminili. Nsisti hemm bżonn li ninkludu wkoll l-irġiel u l-żgħażagħ eh, biex hekk għax minnajrom tafux ma jkunx hemm din radikazzjoni, hemm bżonn ta' dialogu fil-komunitajiet tagħna huwa kruċali illi ek naslu għal soluzzjoni. Jidirli illi ma nidux eh, naqaw fin-nassa illi najdu illi forsi tkun tista' ħaġa tkun tista' aċċettabbli anki jekk il- il-mutilazzjoni tkun waħda sterila bejnuna ta' tabib dejjem u ksur tal-liġi dejjem u reat u għalhekk għandna bżonn tolleranza zero għal mutilazzjoni ġenitali femminili natfu din l-okkażjoni nħeġġu lill-komunità internazzjonali mhux biżdik Ewropea illi jdoppjaw l-isforzi tagħhom biex neradikaw dan ir-reat u aħna ovvjament eh, nixtiequ eh, nilqaw daw kollha li qed jiġġieldu f'din il-kampanja. Grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis-Sinjur sinjura Estrela. Grazzi ħafna. Diġà intqal kien hemm xi 140 eh, miljun mara illi diġà batu mill-mutilazzjoni ġenitali femminili kull sena 3 miljun Eh, tifla jiġu mutilati. Iġifiri eh, tifla kull sitt minuti. Il-mutilazzjoni kienet prassi meta forsi il-tifla kella 8 snin, 9 snin, issa dawn għandhom sentejn jew tliet snin. Din hija ir-realtà ir-realtà ta' smerija li naraw f'ħafna pajjiżi terzi, għadha magħna anki llum u f'ċerti komunitajiet illi huma residenti fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea nistgħu naraw din il-prassi pereżempju fil-Mali 98% eh, tan-nisa u tal-bniet huma mutilati fejn il-familji stess u ġenituri jipparteċipaw dan ir-rit u għalek hemm ħafna pressjoni biex dawn it-tfajliet jiġu mutilati jiġu mill- Eh, familji tagħhom, bil-komunitajiet tagħhom, u lek aħna għandna bżonn irdupjaw l-isforzi tagħna biex niġġieldu kontra dan il-fenomenu. Il-mutilazzjoni ġenitali femminili hija huwa ksur serju ta' ditti tal-bnedmu aħna ma nistgħux ma niġġildux kontra dawn il-prassi kriminali. Fisem il-tradizzjoni jimettu fil-periklu is-saħħa psikoloġika u eh, fizika tan-nisa. Nisa u bniet li huma suġġett għal mutilazzjoni ġenitali femminili ibatu trauma fuq medda twila ta' u jistgħu wkoll imutu permezz ta' moraġija u forsi jistgħu wkoll kollhom mart bħal eh, l-AIDS, eh, disfunzjonijiet sessuali, anke meta jkunu tqal ikollhom komplikazzjonijiet, għandhom effetti devastatorji eh, u kunu suġġett għal stupru u għalhekk l-istati membri għandhom bżonn jippromuovu Eh, mezzi ta' appoċ, eh, ta' saħħa, kif ukoll saħħa ta' riproduzzjoni sessuali biex għalhekk daw il-bliet ma' suġġetti ta' dan it-tip ta' ferenza jistgħu jiġu mejjuna għal daqstant hemm ħafna xmeħet jagħmel hemm bżonn nagħmlu ferm iktar għal dawn il-nisa u bniet. Grazzi, Sul Bradman. Grazzi, Signor President. Fil-2004 il-jum internazzjonali għal tolleranza zero għall fgm ġi muqaf. Sar ħafna minn dak iż-żmien law iżda għadu mhux biżejjed. Madwar id-dinja din il-mutilazzjoni fetwa miljuni miljuni ta' nisa f'pajjiżi stess l-Awstrija. Issib websites per pereżempju stopfgm.net biex jippruvaw jxejnu din il-prassi li l-ftmi tagħha. Rifxim daqqit, għed niprofaw aħna nwaqfu dan il-ritwal li xim daqqit jista' jkun eh, fatali. Hemm ħafna persuni li huma benjati biex jippruvaw iwaqfu għadin il-prassi, iżda waqt li għaddejja din il-maturazzjoni xorta mhux biżejjed dak li qed nagħmlu aħna bżonn strateġija waħdanija fejn l-Unjoni Ewropea. Għaliex din tista' tgħin ħafna aktar kieku Nittama li dan jista' jwaqqaf dan ir-ritwal. Nittama li nkunu nistgħu nsemmu leħen wieħed swieħed sod ma' pajjiżi terzi li aħna rridu naċċett ma nistgħux naċċettaw u tolleraw b'ebda mod ma nistgħux nippermettu li parti terza jużaw flejjes ta' unjoni Ewropea biex jappoġġjaw din il-prossim. Wieħed irid jistaqsi x'tip ta' dinja qegħdin ngħixu fiha jekk aħna ħan naċċetta li n-nisa u t-tfal qed jiġu soġġetti għal din it-tip ta' violenza. <clears throat> Kolli ngħid li l-Kunsill mhuwiex hawnhekk eh, hawnhekk illum mhuwiex ħaġa ħasra kbira. Ir-riżoluzzjoni fuq identifikar mhux maquda biex eh, inwaqfu dawn il-FGM. Ehm, Aħna għandna bżonn strateġija komprensiva li ammirata biex inneħħu din il-prassi. Fl-Ewropa l-Parlament Ewropew jistma' li 100 miljun nisa jgħixu bil-konsekwenzi tal-prassi, ekwivalenti għal popolazzjoni ta' Malta u 180.000 hija huma f'riskju ta' dan kull sena. Għalhekk huwa importanti immens l-Unjoni Ewropea taqdir rwola rwol tagħha f'dan ir-rigward il-pjantazzjoni jirrappreżenta element ewlieni tal ispejjeż tal-riżoluzzjoni tal-Unjoni Ewropea mort monitoraġġ tal-progress fuq il-pjantazzjoni fuq il-implementazzjoni ta' twaqif tal-FGM dan il-pjan għandu approċċ multidisciplinarju biex jitratta dan il-punt u jiffoka, nisissi li jiffokaw fuq il-prevenzjoni. Prevenzjoni tal-FGM ifisser li naħdmu għal u ma' ehm, komunitajiet affettwati, speċjalment iż-żaza. Prevenzjoni jfisser li naħdmu fuq stereotypes ta' sessi u li naqblu u li naħdmu f'ħafna zoni differenti skont il-komunitajiet ma' professjonisti mħarġa li iktar ħajltaqa' ma' dawn in-nisa eh, affettwati. Imma fissirx prosekuzzjoni, rridu nbedu mill-approċċ leġiżlazzjoni Eh, ta' għalix memx evidenza li turi li jitressaq il persuni l-qorti li ħatwaqaf fil-prassi, iva tiġa għal-mizuri ta' protezzjoni ta' tfal u liġijiet li jarfu il-id-dejn ta' fettu s-soċieta kollha kemmi. Imma eh, rridu nanalizzaw l-impatt ta' prosekuzzjoni u il tfal u il-deċiżjoni ta' ħtija ma nistawx inħawdu l-prevenzjoni u prosekuzzjoni. Ma nħawdux il-komprensjoni u l-biża. Aħna rridu nifmu l-ewwel net is-sistema ta' twemmin u regoli soċjali ta' dawk il huma fetwati mill-FGM li laħdmu l FGM huwa għan ewlini aħari li li jatlob ambizzjoni fuq żmien twil u hemm NGOs ikunu jkunu involuti aħna bżonn data fuq prevalenza biex nagħmlu monitoraġġ tal-azzjonijiet eżistenzi u niżviluppaw eh, azzjonijiet rilevanti. Aħna bħala MPs rridu npenjaw ruħna li nappoġġaw dawk li qegħdin jippruvaw ixejnu l-prassi u jiena kuntent ħafna illi dak li aħna għandna llum ser jgħin min qed jikkampanja kontra l-FGF fl-Ewropa. Aħna l-kampanja li jmiss li tamaw li fil-ħames snin ġejjin nkomplu nġildu biex nġildu kontra l-FGM billi nifimaw il-preċ illi tana l kampanji kontra l-FGM. Kudakis. Thank you. Issa signorina Kudakis. Mikrofonu. L-FGM hija waqat tal-waħx violenti kontra li si kontra it-tfal, il-bniet u n-nisa. telf eh, ruħ tifla propriament bniet u maffetwati dan il-lat. Fl-Europa 65 tifla li huma sogrof minnhom jiexu fil konsekwenza tiegħi fil-Londra. Fil-FGM fl-1985 ġi kriminalizzat fir-Renju iżda dawn l-aħħar 29 sena ma kienem laqas biss prosekuzzjoni wahda li waħda. Aħna fil-Unjoni bdejna ġlieda kontra dan din il-prassi Barbara. Il-London Evening Standard huwa fuq qoddim f'din il-ġlieda għax qed jisħaq u jinforma jisħaq fuq u jinforma l-pubbliku ta' din il-prattika nis qed tgħinu biex nkunu nistgħu għajmu kuxjenza u flimkien nistgħu waqfuha. Jiena nħeġġitkom li naqdu flimkien biex waqfu din tip ta' violenza u abbuż kontra tfal, mhux illum biss jiġifieri l-jum ta' intolleranza u t-toleranza zero għal FGM. Imma kuljum. L-ewwel l-ewwel ġurnata li aħna resaqna d riżoluzzjoni biex waqfu l-FGM fl-Unjoni Ewropea l-ġimgħa dieħla jiena se nagħmel ismeħ pubbliku fuq il-prevalenza tal-FGM fl-Ewropa għanna naqsmu l-informazzjoni, data biex namlu pass lejn xejnu din il-prassi fi stati membri kollha. Ix-xahar id-dieħel jien għandna mezz smih pubbliku fil-konsistenza tiegħi f'Londra li taqqat esperti f'dan il-qasam. Intom il-koll merħba f'din il laqgħa Dawn l-avvenimenti, dan żewġ avvenimenti. Aħna rridu nresqu politika ta' zero tolleranza Għanna ġu napoġġaw l-NGOs li għedin jaħdmu madwar id-dinja biex nedukaw u morru fuq komunitajiet sabiex ninformawhom illi din mhix prosi aċċettabbli. U abbuż kontra tfal u m'għandux loku fis-soċjetà tagħna. Ir-riżoluzzjoni din il-ġimgħa hija sejħa għall-azzjoni. Illum nitlobkom illi tinaqdu miegħi f'din l-azzjoni. Grazzi. Grazzi tassew, signora Jakadakis, issa e signora Anderson. Grazzi l-lum, istita taffrar frar hija l jum internazzjonali ta' toleranza zero kontra il-mutilazzjoni ta' ġenitali tan nisa. Fuq minn 3000 ruħ fl-Irlanda kienu eh, vittmi tal-FGM minkejja l-fat li l-liġi ma t-permettiex u eluf ta' bniet u nisa madwar l-Ewropa huma f'sogru illi jagħmlu illi jaqgħu taħt din il-proċedura legalment fl-Ewropa jew inkella billi jerġgħu jinxtraw mill-pajjiż ta' oriġini tal-ġenituri tagħhom dan din hija prassi barbara u eh, antikwata illi ħafna minnhom dawn imutu għax tkun sirf ħafna dem jew inkella għax ikollhom l infezzjonijiet. Eh, e, dan qegħdin inneħħu il- il u l-organi ġenitali tan-nisa li jkun tajjeb, li jkun b'saħħtu u eh, jagħmel mutilazzjoni u ġieħ kbir jikkawżaw ġieħ kbir fuq in-nisa u anki għandu konsegwenzi kbar fuq is-saħħa tan-nisa u inkluż e, problemi kemm biex wieħed ikollu tfal kif ukoll għal tarbija. Min jitsopravivi għandu xorta ċans li iktar qudiem ibati b'infezzjonijiet kbar. U jiena nixtieq ningrazzja dawk il-persuni li qed jaħdmu ma' migranti nisa fl-Irlanda għax-xogħol eċċellenti imma ħasra li għadha għaddejja il-prassi. Il-fatt ovvjament li għana għadna qegħdin indiskutu dan ifisser illi ma sarx biżżejjed. Fil-konsekwenza tiegħi fil-tramuntana tal-Irlanda l-allima qegħdin jiġu avżati biex jizomu għajnejhom fuq tfajliet illi jkunu eh, tidbedu mill-iskola żmien twil eh, u l lura l pajzijiet pajjiż oriġini tagħhom minħabba li hemm ċans li ħajadu minn tal-FGM li l-għanda għamlet bieċa xol tajjeb illi tajba li għamlet legali taħt il-leġizlazzjoni tagħna iżda tfadlenna xnaqfu għal dak li għandu x'jaqsam il-għajmin ta' kuxjenza fuq di kwistjoni l-FGN huwa rikonoxxat internazzjonalment bħala ksur ta' drittijiet tal-bniedem, tal-bniet u tan-nisa. U dan jirrifletti eh, n-ingwaljanza bejn is-sessi u jikonstitwixxi forma qawwija ta' diskriminazzjoni kontra n-nisa kważi dejjem isir fuq il-minorenni u aksur kontra drittijiet tat-tfal. Presidenzi tal-Konsill Ewropew wieħed wara liħor mar nexxilhomx li għamluha priorita u hija problema Ewropea. Jiena kontenta illi Assembleja tal-Nusma Oda f'Deċembru 2012 aċċettaw riżoluzzjoni biex jxejnu il-FGM u jina waqt innal għal fat li aħna qegħdin niddiskutu hawnhekk illum u l-Parlament Ewropew diġà għadda riżoluzzjoni aħna rridu nagħmlu ħafna iktar. Grazie. Onorevoli Morganti, grazzi tassew. L-informazzjoni li għanna fuq din il-press importanti hija xi ħaġa tal-waxu jirfletti wkoll il-ġurisprudenza Ewropea fejn u il-dati Ewropej fejn aħna naraw li għandna 500 mara eh, li hija mirquta. U dan ftit meta mqablin mal-125 miljun tal-bija tad-dinja li għaddu minna, imma dan assolutament ma jistax inaqqas mill kemmu gravwi dan il-fad, din il-prassi barbara narawa eh, fixtut il-bot minn tagħna iżda eh, ma sax ifhem kif wieħed fil-lum fil-21 seklu għadna nitkellmu fuq din ir real tanki fuq fixtutna. Fl-Italja il-nisa li huma vittmi tal rgm huma ta' xi 35,000 waqt li l-tfajliet inbniet li huma fi riskju xi elf. Eh, nirridu li nwaqfu li dan jinfirex ukoll fostna. L-ewwel net irridu irridu nikkastigaw l-min jagħmel dan ir-rejat għax mhuwiex ammissibbli li xi ħadd irid iddaħħal fil-Ewropa u l-Ewropa dan it-tip ta' atti dan huma vjolenti bla sens u perikoluża. U huwa prodott ta' sottokultura li għadhom lura minħabba ċertu prassi reliġjużi. E, e, aħna rridu jkollna il-koraċ li ngħidu kif huma l-affarijiet, minn fejn ġejja din il-prassi, minn liema pajjiżi u x'inhuma reliġjuni li jitollerawha. Nibdew mill-Iżlam ma nistgħux noqogħdu nħbew wara subajna, ma jiex biss e, strateġija minna strategija ħna ma nistawx nġidu kontra dan il-fenomenu għalix dan huwa jiddeterminat mill-ambjent kulturali. Meta l-Ewropa tistħi illi tħares il-ru insara tagħha, tiftakar f'dawn l-episodji biex tiftakar illi aħna differenti minn ħaddieħor u qed ngħidu mod gburi għaliex jiena nħossni tassew differenti minn daw kollu li jużaw dawn it-tip ta' biċċiet ta' taħġiġ eh, jew njam illi jużaw biex jagħmlu din il-att illi jista' jwasal anki għal mewt mewt bitbatija kbira ta' dan il-binjeta. Grazzi Morganti issa naddu għal Sinjura Jimenez Beserril. Grazzi tassew, Sinjura President, jiena musta noqgħod nerġa' intenni hawnhekk definizzjoni ta' FGM illi jiena ta' WHO iżda għal dawk li jħossu li miem xi ħtieġa urġenti li nwaqfu din il-ksur ta' ġettijiet ta' nisa mela jridu informaw ruhom ta' eżattament xini ġifiri għandek neħħija parzjali jew totali il-klitori u din hija xi ħaġa li hija riforma ta' vjolenza madwar id-dinja. Min nisa illi huma u bniet illi huma mill madwar id-dinja hemm ħafna nisa anki u tfajl u tfajl li qegħdin jgħixu l-Unjoni Ewropea li qed jgħaddu minna din, ħames mit fl-Ewropa għaddew minna u bosta iktar huma f'riskju ta' dan. Nafu li l-FGM jiġri ħafna drabi taħt kondizzjonijiet mhux iġeniċi u f'bosta każijiet hemm ħafna konsegwenzi gravi għal saħħa tal- tal-min jaddi minna. Aħna għanna l-liġijiet imnaqxa fuq l-liġi internazzjonali li dan għandu din il-prassi għanda tkun illegali ma tistax tkun aċċettata fuq ebda tip ta' tradizzjoni u kultura. F'dan il-parlament aħna adottajna ħafna rezoluzzjonijiet illi fukaw fuq illi nġildu kontra l-FGM għanna direttiva tal-ħarsin tal-vitmi jiena kontra porter għal dan il-lan u għalek aħna għanna għanna namlu għal-legali fi 28 sat membru, jina f'pajjiżi għanna leġizazzjoni veru ta' dan it-tip imma miex uniformi madwar id-dinja dwar l-approċ. Għanna bżon ikunu u dawnek li jess irrid jaddotta pożizzjoni um, soda vizavi pajzi terzi illi ma jistawx jikondannaw dan it-tip ta' violenza kontra n-nisa u sepp li bosta vitmi illi mandomx liħen u aħna irridu natu leħen tana sabiex nxejnu din il-forma ta' violenza illi etmur kontra id-drittijiet tal-bidem fis-seklu 21. Grazzi, grazzi ta' sew. Issa, s-senjura s sinezin għal żewġ minuti. Grazzi ta' sew. il-FGM hija forma inutli ta' krudilità u diskriminazzjoni dan imur kontra il- tifel tfal u jmur kontra l-identità ta' tfal u tal-bniet mal partikolari. mit telf ruħ mara u tifla fl-Unjoni Ewropea u miljoni madwar id-dinja. Dan dinja d-dejta li għanna li statistika li għanna, dan ba' probabilment hija baxxa fil-verità iktar għaliex din l-informazzjoni disponibili biss f'xi stati membri, il-komunikat ta' statistika turina x'qed jiġri biex niġildu kontra l-FGM ukoll fost nisa fl-Unjoni Ewropea. Ehm, jekk aħna ħan iksbu riżultati tajbin, mela għanna bżon illi nkunu parti minn strateġija globali, għanna neħtieġu leġislazzjoni illi ħadħares in-nisa mill-FGM. Dan ifisser kooperazzjoni f'dan l-Unjoni Ewropea ma' NGOs ġus uda l lin mill-Unjoni Ewropea. Il-Parlament appella lill kummissjoni biex biex jitawlu eh, l-istrumenti legali jipromuovu kooperazzjoni bejn l-Istati membri fil-qasam tal-edukazzjoni tal-violenza inkluż l-FGM ix-xogħol li sar lil lin mill-Unjoni Ewropea ukoll irrid jissaħħaħ għandna bżonn iktar politika fid-dawl ta' dawk il-pajjiżi illi għandhom l-appoġġ l unjoni Ewropea ma jirrifjutaw illi hija neħħu xejnu din il-prassi. Il-Parlament talab il-Kummissjoni eh, biex jagħmel klawżola li kopri l-FGM u jpoġġihom f'negozjati mal dawn il-pajjiżi. X'sar dan ir-rigward? aħna għandna dmir li ninħarsu il-vittmi minn din il-motivazzjoni. Allura aħna qegħdin nofru wkoll għajnuna medika u eh, anki tal għajnuna oħra psikoloġika dan in-nisa. Ronel onorevoli Wikstrom, naħseb li dak li jiġri lin-nisa jiġri dak li huwa l-FGM, ħafna nies jażbu li jiġri l-bot ħafna mill- nishtutna, iza mhuwiex minnu nofs miljun ruħ huma vittmi. 25 miljun ruħ huwa vittmi matul id-dinja. Dawn huma vittmi ta' violazzjonijiet u ksur ta' drittijiet tal-bniedem, din prassi li ila suppost illi tneħħi tal-kollox il-nisa u dritti ta' saħħa tagħhom ilu sun ġeġġeġ sensittiv fl-Unjoni Ewropea nitkellem dwar ir-rapport ta' li u dak tal-luna ċek li ġid diskuss ħafna aħna rċevejna spam email u kien hemm ħafna tensjoni fuq da' suġġetti li xi ħaġa staġib li hemm daqshekk oppożizzjoni għas-saħħa tan-nisa li hija daqshekk provokattiva hija straordinarja dil-ħagġa li n-nis għedin jirġiċu b'dan il mot imma l-FGM hija forma ta' tortura. Hemm konsekwenzi psikologiki u fiżiċi illi jistaw jibqaw hemmhekk għal pija ta' ħajja tal-persuna. Mhux qed isir biżejjed kemm il-barra minn kif ukoll l-Unjoni Ewropea 500,000 huwa enormi għall-Unjoni Ewropea U għax ammont li aħna nġu nindirizzaw ma nal nagħlqu għajnejna għal dan il-fenomenu għal dak li qed jiġri taħt għajnejna aħna nilqaw il-pjantazzjoni mill-Kommissjoni kontra violenza kontra n-nisa u li t-sata specifikament l-FGM rridu nħarsu l-vittmi minn għamlu ħafna iktar f'termini ta' prevenzjoni. Grazzi tassew. Is-Sinjura McClarkin, sentajn ilu jiena tkellim ta' unek din is-sala fuq il kasta Waristiri li sewwa ambasċatur ġus maquda għal eh, tneħija tal-FGM jiena bħala meta kon zaħira Ride Desert Flower u l tagħha kien l-ewwel kas li kont smajt bih tal-FGM u kefett qabel tant emozjonajt ruħi li pikkietni u l-esperjenzi tal-wax ta' dawn in-nisa illi għaddew minna madwar id-dinja għal t espressjoni kbira fuq. Peress li l-lumija tolleranza zero għall fgm inħoss li huwa iktar importanti minn qatt qabel illi nitolbu l-Kummissjoni biex tagħmel rekomendazzjonijiet fuq kif stati membri jistgħu jittrattaw din il-prassi legali illegali illi taffettwa il fuq minn nofs miljun ruħ Um, fil-Unjoni Ewropea. Din dan jikonstituxi violenza, violenza grassa kontra n-nisa. U aħna ma nista' u rridu naraw ukoll illi n-istati membri jifmu aħjar kemm prevalenti fis-soċjetà tagħhom u jittrattaw il-problema permezz ta' prosekuzzjoni effettiv u kastig. Kommissjoni wkoll trid tara kif ser xejn din il prossi pajjiżi terzi. Il-fatt illi 150 miljun marra madwar id-dinja huma affettwati minn il-prezzi brutali tal-lijom problemi serji għal ħajja tagħhom u din hija xi ħaġa li determina u li teħtieġ qiegħed attenzjoni tagħna rdu kundannawhom madwar id-dinja u nappoġġa bitih il-talba il-, il talba komissjoni u l-IAS biex jihdu pozizjoni sodda fuq dawk il-pajjiżi li ma jagħmlu ġan aħna rridu neħu dan it-tabu, irridu niffaċċaw iskala tal-problema u rridu nippruvaw naraw kif ser xejnu dan il-prassi barbara madwar id-dinja. Grazzi. Merci, euh, Madame McClarkin. Monsieur Murphy. Grazzi, Sinjor McClarkin, Sur Murphy, grazzi. Nibda billi najt li minix sorpriz iżda mina kontent xejn li l-membri parlamentari tal-min Eh, estrem qed jibħassur marganti qed jippruvaw jużaw din il-prassi barbarika din eh, l-uġġieħ ta' dawn in-nisa kollha ehm, bħal argument biex jappoġġaw ehm, l-argumenti ta' Islamofobija. Irridu ngħidu li ċertu kulturi, kulturi li reliġjon tagħhom huwa l-Islam mumiex huma biss li għandhom prassi barbarika, narraw il-violenza kontra nisa fl-Unjoni Ewropea fost il-Kristjani bojot fl-Unjoni Ewropea naraw il-violenza domestika li taffetwa waħda minn ħames nisa jew l-istupru waħda minn għaxra. Eh, għaw violenti anka f'kulturi oħrajn. Eh, dini għagġlida sħiħa għadrittijiet ta' nisa, ta' tfal, ta' kulħadd li jinvolvu lil nies f'kulturi afrikanieti ġildu għal dawn id-drittijiet. Għalis Walker kiteb kitbet um, romanz dwar l-esperienza uh, ta' nisa li jiexu bl-FGM jisima Processing the Secrets of Joy titkellem dwar il-mod ta' kif il-nisa uh, eh, jamlu l din il-mutilazzjoni f'ħafna partijiet ta' dinja u kif il-nis jazbu dwar uh, eh, il-weġat li jitħossu dawn il-nisa bħala inqas minn dawk li jħossu l-irġiel din miex kwistjoni li nwafqu din il-prassi barberika, hija kwistjoni ta' oppressjoni. Irridu nwafqu din l-oppressjoni kontra n-nisa u għammot li n-nisa nċaħdulhom dan il-pjaċiri sessuali. L-Unjoni Ewropea għandha responsabilità kull sena 20,000 eh, mara jippruvaw jaħarbu, jippruvaw jisibu għajnuna fl-Unjoni Ewropea eh, madwar 9,000 eh, jaħarbu biex jipproteġu l-għam u l-lulietom. Pero hemm ċertu xettiċiżmu, hemm nuqqas tarfien dwar din il-kwistjoni. L-attivisti tkellmu wkoll dwar il-fatt li ħafna eh, stati membri batu lin nisa lura f'pajjiżhom fejn huma friskju ta' FGM. Din hija eh, seba oħra fuq il-politika tal-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea għanna ħafna minnhom bħalissa għanna l-obbligu li nipproteġu lin nisa u l-itfal biex jaħarbu mill-FGM. F'ħafna pajjiżi fejn hemm FGM il-prassi hija legali dan kollu juri li bżonn ta' iktar minn sempliċiment liġijiet. Irid ikun hemm sistemi ta' kura tas-saħħa b'xejn li garantixxu drittijiet sesswali riproduttivi għan-nisa u eh, ikoll id-dependenza ekonomika tan nisa biex back dawn ikollhom eh, xogħol tajjeb inneħu il-wage gap u ikunu integrati bisħieħ programmi ta' edukazzjoni. Grazzi. Sur Murphy, grazzi. Naqbilna dil-kelma li sinjura Korazza Bilt eh, nilqa li delegazzjoni Armena li qed sem fil-14 il-laqa tal-Unjoni Ewropea u kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Eh, Nilqaħom. Nilqa li l-ċermen Sur Farmanjan, ċermen ta' delegazzjoni li ser jiltaqa dal-waqt mal